Naħseb li huwa biex nifrankaw id-dawl li hija fil-fatt idea tajba ħafna. Għaliex issa għandna ir-rapport Kirk dwar is-segwitu tal-pjanijiet ta' azzjoni dwar l-effiċenza enerġetika. Grazzi ħafna, Sur President, Kommissarju, il-krizi tal-gas f'jannar kellha konsegwenza ah, negattiva ħafna u f'kull stat membru konna qed naħsbu ħafna dwar l-effiċenza ta' l-enerġija u hekk ukoll fil-Parlament Ewropew qed nitkellmu dwar pipelines u kapaċitajiet ta' higher storage u r-rwol tal-enerġija nukleari ukoll l-effiċenza ta' l-enerġija hija xi ħaġa li irridu natu aktar attenzjoni u għaldaqstant naħseb li huwa tajjeb li issa għanna ir-rapport dwar is-segwitu tal-pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali l-effiċenza tal-enerġija tista' tippermettilna li niksbu eh, riżultati tajbin ħafna u kif qal il-Kummissarju l triċentament jekk jekk l-appliances tagħna nagħmluhom fuq standby inku ma, nagħmluhomx fuq standby nkun qed nifrankaw ħafna iktar enerġija. Aħna wkoll nistgħu nejnu pajizi terzi fi eh, part tal-efficienza tal-enerġija. Ta Dan ukoll jista' jgħin lil iktar persuni eh, foqra fis-soċjetà eh, tagħna permezz ta' kontijiet iktar baxxi eh, tal-elettriku. Tal Naħseb li huwa tajjeb li kull stat membru vassal ir-rapporti eh, tiegħu dwar dak li għamel kull stat fir rigward ta' deċiżjoni tal-2006 fil-futur irridu niddeċiedu x'tip ta' passi huma meħtieġa. Nixtieq insemmi numru ta' elementi mir-rapport l-ewwel. L-ewwel net, il-Kummissjoni Ewropea għandha eh, titkellem b'vuċi iktar b'saħħitha fir-rigward tad-dewmien tal rapporti ta' segwu mill-istati membri u rridu naraw ukoll jekk dawn ir-rapporti ta' segwitu jirrappreżentawx vera dak li l-istati membri qalu li ser jagħmlu. ħafna differenza dwar dak li hemm fid-dokumenti miktub u dak, dak li sar fir-realtà u fil-prattika. Bħalissa ftit ċittadini fl-Unjoni Ewropea jistgħu jifilħu li jagħmlu miżuri ta' effiċenza tal-enerġija, aħna rridu intejbu il-programmi ta' għajnuna f'dan il-qasam ukoll fil-futur naħseb li rridu nagħtu priorità iktar lill-effiċenza tal-enerġija. Punti ħorru li l-Unjoni Ewropea għandha tkompli tagħmel leġiżlazzjoni fir rigward l-effiċenza tal-enerġija. Jiena naħseb li il- il li tieħdet hija waħda tajba bħal pereżempju standards aħjar fil-bini u għamot kif nistaw nifrankaw l-enerġija. Għandu li jisir riċerka f'dan il-qasam u kol kampanji biex n-nies ikunu jistaw jifmu aħjar xini effiċenza eh, tal-enerġija u bekk ikunu jistaw kol jutilizzawa punti uħar li nishtiq għajem sur president u li fi żmien ta' kriżi ekonomika aħna ma nistawx ninsew l-effiċenza tal-enerġija mod partikolari għaliex investiment fl-effiċenza tal-enerġija jista' jikkrea eluf ta' xalijiet u naħseb li dan ikun ta' benefiċċju. Grazzi. il komissarju Members of the Parliament, I welcome the opportunity. President, jina you know, sodisfazzjona li li qed nitkellem hawnhekk ma' il-Parlament fuq dan is-suġġett li nsibuha fil-pakket ta' Novembru għal dak li hija il-review tal-Kummissjoni. Sintesi iktar teknika tal- l-analizi se jiġi prezentat f'working document tal-Kommissjoni se jiġi maħru se joħroġ fir-rebija nixtieq nifraħ sur Gurk fuq ix-xogħol li wettaq, nirringrazzja wkoll il-Kumitat tal-Riċerka għal dibattiti veru tajbin u għal kumenti li ħarġu minn dan il-kumitat f'dawn l-aħħar snin Il-Kummissjoni dejjem qalet b'mod iktar ċar li l-effiċjenza tal-enerġija hija l-ewwel priorità fil-politika ta' l-Unjoni Ewropea sabiex aħna nelħu il-miri tal-2020. Ġifri li l-Energy Efficiency Action Plans huma importantissimi f'dan ir-rigward Id-direttiva fuq il-servizzi tal-enerġija u l-efficienza tal-enerġija eh, huwa ma obbligatorja l-Istati membri u l istati Membri du juru kif se jilħu dawn l-għanijiet tal-efficienza tal enerġija Il-deadline li nsibuha fid-direttiva kienet fit 30 ta' ġunju l-2007 ma kif tafu kienet ħasra fil-fat li ħafna stati membri ma waslux għax l-aħħar rapporti waslu, kanu għandhom jaslu f'ġunju ta' sena l-oħra għand il-Kummissjoni. Issa, sissa l-Kummissjoni għamlet l-analizi tagħha u batet li tri tagħha bil rizultati li bil-riżultati tagħha li l-istati membri saru ħafna eh, laqad bilaterali u kien hemm stati membri li qalu waħedhom li jridu ittejbu il-rapporti tagħhom f'dawn l-aħħar xhur fix-xhur li ġejjin dawn election plans, dawn ir rapporti kienu eżerċizzju utli. ħafna stati membri għamlu dawn il-pjanijiet tagħhom għall ewwel darba dak li jale kif se iraznu l-użu tal-enerġija u sabuhom pala pjanit strateġiċi utli ħafna. Fuq id skont din id-direttiva l-pjanijiet għandhom rwol limitat. Imma il-Kummissjoni f'dan l-aħħar stqarrijiet minn dejjem inkorreġġiet l-Istati Membri sabiex dawn iwassawhom dawn il-pjanijiet. Il-Kummissjoni se eh, tipprepara Savings Action Plan ġdida li se tiffoka iktar fuq kif se tejn l-Unjoni Ewropea li ċittadini l-intraprizi u tejnhom biex ikunu iktar konxi ta' kif ma jaħlux l-elettriku nsibu kien hemm min jgħid li ikun hemm miżuri li jorbtu għal dik li l-energy saving imma għax dawn il-miri għasissa domma mumiex ma jorbtux l-istati membri imma bil-pakket tal-klima u tal-enerġija kif insibu fil-review f'tini review tagħna nistgħu nilħu l-20%. Ir-rapport ta' Sur juri biċ-ċar li hemm bżonn ikun hemm ukoll assistenza finanzjarja. Dawn il-kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-energy savings minn ukoll aħna il-rikoxjoni fil-recovery plan li ħareġ mill-Kummissjoni fis-26 ta' Novembru li għadda dan jaqqat ukoll mal-mod kif jinħolqu postijiet tax-xogħol, l-SMEs u anki l-energy efficiency pereżempju fil-bini biex nagħlaq. Nixtieq nfakkar li matul il-mandat ta' din il-Kummissjoni aħna ħadna fl-imkien mal-mexejja tal-pajjiżi ħadna azzjoni valida u tangibli f'dan ir-rigward lejn l-iżvilupp sostenibli u anki li jkun hemm eh, il-provvista iktar sigura il-provista tal-enerġija tmur li lin mill-politika tal-enerġija għax dan kollu għandu effett fuq l-ekonomija tal-Unjoni, fuq il-kreazzjoni, fuq l-istimulu tal-tkabbir ekonomiku, tal-kompetittività u anki il-postijiet tax-xogħol. Dan kollu rridu naħsbu f'dawn iż-żminijiet diffiċli kif inti semmejt tant tajjeb. Grazzi. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire. Le vote aura lieu demain à 10h30. Grazie, il voto è serata. Wara l-afsar raxam ehm, Il-rapport li imis fu. ir-riċerka applikata fil-qasam tal-politika komuni tas-sajt. Grazie, President. Jiena